ma jikkontrollawx il-dibattitu. Dak li qed jiġri fl-Ewropa jekk huma jikkontrollaw dan id-dibattitu daw l-ideoloġiji tas-seklu 20, komuniżmu, faxizmu, ħaj jħodilhom postum di tip ta' ideoloġija tal-ekoloġiżm u tal-katastrofi tal-klima. Grazzi. Għal-minuta u nofs, Surko Karis.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 il-ħidma tiegħu, però laqqas ma naqbel mat-titlu hija emerġenza, hija sitwazzjoni li tirrikjedi azzjoni immedjata, imma din mhijiex marbuta mal-klima, imma hija xi ħaġa li teffettwa l-komunitajiet, qeda tfixkel il-produzzjoni tal-ikel, qiegħda teffettwa r-refuġġati minħabba raġunijiet klimatiċi, qiegħda tuża r-riżorsi tagħna, Da, din hija l-azzjoni li aħna rridu nieħdu u f'din l-emerġenza l-Ewropa ma tistax tmexxi i b'differenza l-emerġenza li diskutejna dal-għodu fuq it Turkija u l-Kurdistan, f'din l-emerġenza aħna nistaw eh, namlu ħafna. Hawnhekk f'dan il-Parlament sar-rebbija qed nistennew illi naddu il-European Green Deal. Dana fil-rebbija, fil jiġifieri għandna bżonn ta' pjattaforma transsettorjali li twassal għal pjan ta' azzjoni li tiżgura il-neutralità klimatika sal-2050 u toħloq mhux biss miljuni ta' impjiegi ma tifranka għandna triljuni ta' euro ħafna u nifrankaw il-karburant fossili li m'għandniex fl-Ewropa, ġifieri aħna rridu noħolqu l-impjiegi, però biex nagħmlu dan irridu niffaċċaw din ir-realtà u nindirizzaw din l-emerġenza. L-Onorevoli Korraw. Grazzi, Signora President u kollegi, jew issa jew għat il-tibdil fil-klima madu ħaġa teoretika imma realtà illi jekk ma nindirizzawiex mill-ewwel se tħalli impatt devastanti fuq il-klima u fuq il-ħajja tal-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada irridu nifmu li dan m'għandux jaqsam ma' ċerti ideologiji politiċi imma hija kwistjoni li tolqotna il koll L-ikbar riskju li qed tiffaċċat l-umanità kollegi ħankun ċar dwar dak li nemmel li għandha tkun il-proposta konkreta tal-Kummissjoni Ewropea il-ġdida. L-ewwel huwa essenzjali li neskludu l-investimenti favur l-ambjent mill kalkuli tad-deficit bil-limitazzjonijiet attwali fl-Unjoni Ewropea huwa diffiċli l stati membri jihdu azzjoni xirqa. It-tieni net irridu naqsu gradwalment l-investiment fil-karburanti fossili u rridu nkunu wkoll ferm aktar ambizzjużi, rridu naqsu 65% il-gassijiet b'effett ta' serra sal-2030 kollegi, il-ġenerazzjonijiet tal-futur se jiġġudikawna għal dak li qegħdin nagħmlu lill-pjaneta. U dak il-ġudizzju se jkun ibes ħafna irridu nieħdu azzjoni konkreti burġenza. Grazzi għal minuta u nofs l-Onorevoli Tot. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Kummissarju irrid ngħid illi t-tisħin tal-pjaneta hija problema li rridu nindirizzaw għallum qabelada. Hemm fatti xjentifiċi li jippruvaw illi mhux tard wisq biex nagħmlu xi ħaġa u rridu naħdmu skont pjanijiet illi e, e, ikunu sodi u għaqlin l-Unjoni Ewropea wkoll għandha tikkontribwixxi għal nefqa li rridu jiffaċċaw l-istati membri jekk aħna rridu verament namlu l-ekonomija Ewropea neutrali klimatikament sal-2050. 90% tal-produzzjoni tal-enerġija fl-Ungerija jistista tkun neutrali vizavi l-klima sal-2030 u hemm evalwazzjonijiet tal-impatt li juru li il-prezz ta' neutralità karbonika fl-Ungerija se jkun ta' 150 biljun euro. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti priorità sabiex iżomm il-kompetittività imma dan irrid eh, jaqbel ma' lanijiet għal-klima. Naħseb li fil-futur irridu nsibu soluzzjoni. u sabiex il-prezz tal-neutralità klimatika tkun eh, imħalsa b'mod kollettiv sabiex l-ekonomija fl-Ewropa tista' tibqa' kompetittiva. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bullman. Signor President, aziz kollegi, il-messaġġ ta' New York kien pjuttost ċar il-summit ta' sostenibilità u tal-klima waqqaf pożizzjoni kummissarju Oettinger jiena nixtieq eh, nara li verament aħna mixjin fid-direzzjoni tajba iżda naħseb illi l-aġġornament kien mod ieħor li aħna ninsabu l bogħod minn dak illi nixtiequ nilqu għal din raġuni issa rridu naraw li nkomplu navvanzaw anke fil-kuntest tal-loqsma politiċi interni u fil-politika esterna rridu nistabilixxu ċertu sinjali u naħseb li dinja xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu anke issa fit-tranzizzjoni għall kummissjoni l-ġdida. Intom iddiskrivejtu l-ewwel xenarju fejn dawn kienu oqsma obbligatorja l-oqsma politiċi kollha iżda jiena ma smajtx illi dan ix-xenarju tal-kompass ħajkun l-iktar ħaġa importanti għall-Kummissjoni Għal raġuni jiena naħseb li dan jista' jkun ta' kontribuzzjoni importanti ħafna għal dak li aħna nistgħu nagħmlu niksbu. Madam Ries, s'il Signora Ries. Grazzi ħafna, Signora President. Ejjew nkunu ċari il-summit tal-Nazzjonijiet Uniti fuq il-klima eh, ġabret biss ftit pajjiżi ġifieri li pajjiżi li fil 7% tal-pajjiżi illi perjaw ruhom li se jagħmlu iktar minn issa sal-2030. Eh, jiġifieri eh, eh, aħna grupp ta' pajjiżi eżemplari. Aħna nafu l-iktar ħaġa importanti hija l-Green Deal li trid issir ħaġa konkreta fil-mandat eh, preżenti, tant flus li jkunu investiti fil-din it-tranzizzjoni, investiment ukoll mill-Bank Ewropew tal-Investiment għalhekk Imma jekk aħna innaqsu l-ambizzjonijiet tal-MFF li jmiss eh, inkunu eh, qegħdin nonqsu rridu niftakru f'daw l-affarijiet meta niddiskutu l-MFF. Is-saħħa tagħna tiddependi mill ukoll mit-tinġis tal-arja u tagħmel iktar ħsara mit-tipjib fl-Ewropa u toqtol ħafna nies u se nikkonkludi, Sinjura President. Jiġifieri l-ajra nadifa hija dritt ta' ċittadini Ewropej trid issir wkoll priorità l kummissjoni l-ġdida fl-istess ħin eh, u bl-istess mod li hija priorità l-bidla fil-klima. Grazzi ħafna l-Onorevoli Holmgren. President, din hija sitwazzjoni verament ta' urġenza Meta nitkellmu dwar id-diversità bioloġika u anki il-biodiversità eh, klimatika u essenzjali li nagħmlu xi ħaġa dwar it-tisħin tal-pjaneta għandna kriżi globali imma maħniex qegħdin nittrattawha bħal dak li jiġifieri kriżi. Aħna biżna il-grat u issa irridu nżidu nofs grad ieħor minħabba l-aerosols, etc. Aħna nistgħu eh, naqsu xi ftit minn dan it-tisħin billi ħawlu eh, s-siġar, etc. Aħna jista jirna xilna u nistaw eh, eh, nimplementaw il-ftajim ta' Pariġi ma' jfisser li fil-ħammas snin li ġejjin irridu namlu ħilitna u għalek iż-żazax għedin joħorġu fit-torroq madwar id-dinja biex jitolbuna namlu xaħġa. Dawn il-ħammas snin li ġejjin u ma' forsi l axar ħammas snin illi baqalna sabiex naddattaw id-dinja għal dan li qiegħed jiġri għalek ejjew naħdmu fl-imkien u namlu xaħġa. Grazzi ħafna l-onorevoli Michel Benjur. Eżis kollegi, aħna kontenti illi l-politiċi kollha llum moħħhom fl-ekoloġija ma nistgħux niċħdu l-opportunizmu tal-politiċi ta' qalbos ta' snin issa. Ħafna greenwashing rajna. issa l-fatt li ftaħna għajnejna għal-situazzjoni edha tieħu il-nazzjonijiet Ewropej bħala ostaġġi il-tweġiba kienet fil-fat fiskali u morali biex nimponu iktar l-immigrazzjoni tal-massa. Minnar ma noqodu eh, nwaħlu fil-ċittadini fostom liktar fqar u mal-mexxejja illi rridu nikkondannaw u nbidlu irridu nbidlu l-affarijiet mill-eħ sal-weċ biex inwieġbu għal din il-kriżi. Dan kollu jrid isir permezz ta' eh, il revizjoni tal-trattati kummerċjali li għandna. Dan huwa essenzjali qabel ma jkollna dibattiti serji. Il-bqija huwa kollu klim firaħ. Grazzi. L-Onorevoli Vishnevska. Grazzi ħafna, Sinjura President u Senjuri. Jiena edha insegwi dan id-dibattitu imma ma smajt il il lissen kelma fuq in-natura spekulattiva tas sistema ta' LTS. U lanqas ma smajt lil xelluk jgħidu xi ħaġa dwar il-faqar enerġetiku. 54 miljun ruħ fl-Ewropa huma suġġetti għal faqar enerġetiku u llum intom tridu tkopru oqsma oħrajn politiki restrittivi oħrajn, pereżempju l-agrikoltura. Intom tridu wkoll eh, li li il-faqar enerġetiku jolqot dan is-settur ukoll? Għaliex barra minn l-Ewropa Eh, l-ikel xorteb jiġi prodott imma bl-antibiotiċi u affarijiet artifiċjali oħra għalhekk għandna bżonn politika li tkun raġonevoli u bilanċjata. Politika illi tippermetti livell ta' żvilupp għall-istati membri u li tagħti l-istati membri id-dritt illi jażlu t-taħlit enerġetika tagħhom u politika illi tib tamel eh, li taċċetta u, u tirrikonoxxi illi hemm livelli differenti ta' żvilupp fl-istati membri għalhekk bekk nkunu nistgħu innaqsu l-faqar enerġetiku. Il-summit uh, ta' dan l-aħħar iddiskutew il- klima għal 10 minuti. Emmek nistaw naraw il-prioritajiet ċinuma fi New York il-xar li għadda suppostajna spinta l-azzjoni favur il-klima imma minn dak ma ħareġ laqqas il-xjenza tagħmilha ċara illi li ebda waħda mill-miri tal-Unjoni Ewropea favur il-klima uh, jaqblu mal-ftejim ta' Pariġi. Situazzjoni ta' emerġenza titlob respons ta' urġenza. Jekk aħna verament irridu niffaċċaw dawn il-kriżi klimatiċi u problemi li għandna bis-serjetà, irridu nagħmlu ċerti affarijiet issa irridu naqsu u waqfu s sussidji fuq il-karburanti fossili irridu nwaqfu eh, il-proġetti fuq il-liquid gas anki dak xanen fl-Irlanda ma nistawx nkomplu nifinanzjaw proġetti għal gas u nwaqfu il-patta stabilita u tkabbir u ninvestu fil-enerġija li tġeddet mingħajr dawn l-affarijiet ma nistawx nwaqfu dawn il-kontradizzjonijiet u nkunu qegħdin nitqu bina nfusna. Grazzi ħafna għal minuta u nofs l-Onorevoli Linz. Signora President, Sur Kummissarju Ziskel, kollegi, il-bidla tal-klima verament uh, suġġet li u mimli u marbut ma' ħafna emozzjoni u uh, naħseb li matul id-dibattitu tal-lum ret naraw li aħna mhux biss qed naraw dak li aħna rridu nagħmlu fuq il-bidla tal-klima, iżda rridu wkoll nitkellmu fuq kif ħajsir dan kollu apparti minn hekk jiena naħseb li rridu nieqfu nitkellmu biss fuq eh, ċertu affarijiet li huma ta' kawża minħabba li hemm ħafna affarijiet oħrajn jiena naħseb li eżempju mill-bidja pereżempju il-bdiewa huma frustrati ħafna illi hemm effetti negattivi fuq il-klima l-bieraħ ukoll anke hawnhekk fil- jipprotesta qed quddiem il-Parlament Ewropew naħseb li s settur tal-foresterija verament għandu l-ikbar potenzjal biex nissieltu kontra l-bidla tal-klima. 10% tal-emissjonijiet nistgħu nerbuhom għal din raġuni naħseb illi rridu nippruvaw noqogħdu iktar attenti u nkunu iktar attivi fuq il-levitar ta' iktar emissjonijiet għal din raġuni jiena naħseb illi rridu naraw jekk il-bdiewa tagħna għandniex eh, kif, kif ngħinuhom aħna, mhux kif nfixklom iktar. Mrs. Griffin, please. L-Onorevoli Griffin, għal-minuta. Grazzi. L-Ewropa għandha tagħmel il-klima il prijorità tagħha l-ekonomija ċirkolari l-agrikoltura, trasport, l-oċeani, illi wkoll il-ftejmiet kummerċjali jkun fihom element ta' li jirrigwarda l-klima, l iżvilupp sostenibbli, il-riġenerazzjoni reġjonali u affarijiet oħrajn. Green Deal Ewropew illi immexxi id-dinja illi jintiseġ fil-portafolli ta' kull kummissarju ta' kull gvern fl-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin niffaċċaw kaos katastrofiku klimatiku sakemm ma neħdux azzjoni olistika immedjatament Dana irridu namluħ għal kull ċittadin Ewropew u ma nħallu lil barra ebda ħaddim ebda marra zazua u ebda reġun barra. Għall-arja illi aħna eh, nejxu bija irridu namlu xi ħaġa ma nistawx ma namlu xejn, ma nistawx nistennew. Għanna bżon illi namlu xi ħaġa biex nindirizzaw din l-urġenza klimatika issa l-Onorevoli Hojsik. Kommissarju, eżis kollegi, Iva, għaw emerġenza, imma qed nagħmluha ta' biruħna li mhijiex emerġenza ila ġejja din u ma minna xejn għala najnejna issa laħqet magħna. X'qed narraw illum stess kenna sonaw biex inħarsu in-naħal biex inħarsu l-biodiversità u minħabba dak li jagħmlu il-gvernijiet tagħna dan il-Parlament ingħata mandat qawwi din is-sena biex jieħu azzjoni fuq il-klima u l-biodiversità. X'iridu nagħmlu issa? Issa rridu nżommu il-gvernijiet u l-istati membri responsabbli għaliex minn banda qed ngħidu illi se nagħmlu xi ħaġa favur il-klima, mbagħad mill-banda l-oħra nużaw il-flus pubbliċi biex nifinanzjaw l-installazzjonijiet li jaħdmu bil-faħam minn banda najdu se nużaw enerġija li tiġġedded, minn banda l-oħra eh, inkomplu nibnu il-pipelines. Għanna bżon bidla mill-iħsa l-weċ u rridu nżommu l-gvernijiet tagħna responsabbli jiena hekk se nagħmel u nittama li intom u l-bqija taċ-ċittadini se tagħmlu l-istess. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta is-Sinjura Deli. Eżis kollegi, aħna edin neħxu f'sena l-iktar eh, sħuna. Dina għet eh, tam tħalli impat fuq il-popolazzjoniet l-iktar fraġli, iż-żmien tal-konferenzi u ta' tpaċpiċ għadda l-urġenza hija reali u aħna rridu namlu xi ħaġa b'urġenza issa, rridu nieħdu azzjoni b'urġenza azzjoni urġenti. Wasal il-moment li l-Parlament jiddikjara urġenza klimatika biex innaqqas l-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea eh, b-60% sal-2030 l settur tal-bahar, eh, tal-avjazzjoni, bit-taxxa fuq il-petrolju wkoll tipparteċipa fit transizzjoni rridu nuru li din il-ġlieda tal-klima l battalja l impiegi tal-benesseri tal-beni komuni tagħna. Dan kollu nistgħu nagħmluh jekk anki ċittadini jaħdmu magħna u jekk nuru li żgħażagħ li ħarġu fit-torroq dawn iż-żgħażagħ li qegħdin ħarsu lejna jistennewna aħna rridu nowruhom illi aħna fil-fatt fimniħ il-messaġġ tagħhom u li għandna l-kuraġġ u l lubija politika biex ngħidu iva aħna se nħaffu se nagħmlu l-affarijiet sew u bis-saħħa. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Lancini. Presidente, Grazzi ħafna, President. Il-protesti riċenti rigward il-klima kienu orjentati ħafna lejn il-medja u taw xenarju katastrofiku mingħajr ma taw soluzzjonijiet. L-Ewropa naqset l-emissjonijiet tas-serra eh, u issa Franza trid eh, tilħaq in-neutralità tal knima sa l-2050. ħaġa sabiħa ħafna però se jkollha eh, riperkussjonijiet qawwija ħafna. L-anijiet ta' dekarbonizzazzjoni għandhom jintlaħqu wkoll. Però għatfadar ħafna mill-pajizi Ewropej li għadhom jużaw ħafna mill-enerġija tagħhom li ġejja mill-karbonju jew mill-lignajt. U allura x'inhu l-iktar importanti l-ekwilibrju tal-baġit tagħna jew l-protezzjoni tal-ambjent? Min ma jirrispettax il-parametri eh, se jħallas il-tniġis ma jaqafx fuq il-frontieri nazzjonali aħna nimportaw prodotti minn pajjiżi li ma jagħtux kas l-ambjent pereżempju, huma qegħdin jiniċċu l-arja u jipproduċu kompetizzjoni eh, kontrina wara kollox. Iġifiri, dinja tip ta' Ewropa illi diġà qiegħda f'sitwazzjoni eh, prekarja u għada qed tkompli tħaffer il-qabar tagħha stess. Grazzi ħafna, Sinjura Klok. tak naprawdę nie ma żad... Sinjuri, ħanibdew mill-fatt illi m'hemmx definizzjoni ċara ta' teddi tal-klima jiena napprezza lil dawk kollha illi edin jaħdmu għall-ambjent fejn l-aktar valur importanti huwa dak il-valur uman. Imma inna naraw films minn madwar id-dinja kollha juru il-protesti ta' violenza illi mbagħad ikunu wkoll ta' nefqa għall-pulizija. Jiena nibża illi ħafna minn daw il-protesti qed jiġu sfruttati biex ixerdu l-anarkija din hija xi ħaġa perikoluża u tal-biża. tal-biża wkoll illi huma s-sinjuri biss li jistgħu eh, jaħdmu biex jgħixu ħajja tajba se jbatu l-aktar in-nies li l-inqas li jistgħu iħallsu għax se jaqgħu fil-faqar tal-enerġija l-enerġija u sigurtà tal-enerġija hija xi ħaġa importanti immens. Il-prezz tal-enerġija għandu jkun priorità għalina. Esperimenti marxisti ġabu biss faqar u sofferenza. Ejja ma nerġax, ma nerġawx nirrepetu l-istess balji għax tkun xi ħaġa ħażina ħafna. Is-Sinjura Petikajnen. Il-Kummissjoni li imiss għandha bżonn approċċ lejn il-klima l biodiversità kif ukoll l-emerġenzi l-oħra ekoloġika. Dan ifisser li l-inizjattivi kollha politiċi proposti jridu jkunu imkejla mid-daqs tal-isfida illi jindirizzaw fi 30 sena l-ġejjin għaliex aħna maħniex qegħdin inlaħqu mad-deċiżjonijiet u mal-proposti tagħna. Hemm bżonn illi naraw kemm kbira l-isfida u mbagħad namlu id-doppju tal-isforz li qed namlu biex forsi nindirizzaw dik l-isfida partikolari. Tieni ħaġa għandna bżonn ekonomija ċirkulari, pakkett sħiħ u għandna bżonn sostenibilità wkoll. Evalwazzjoni ta' l-impatt tejn ħafna wkoll. Ejja ma nkonux id-demokraziji illi isna qegħdin eh, eh, f'xeħmar il-lejl għaliex għandna t teknoloġija u għandna l u anki iva għandna il-flus. Jiġifieri rridu naraw x'nistgħu nagħmlu. Grazzi, is-Sinjur Lopez għal-minuta. Grazzi. Jider ċar li l-bidla fil-klima uh, miex tadida tal-futur ma tal-ġurnata jekk aħna ma nagħmlu xi ħaġa issa l-ħsara se tkun irreparabbli u din l-ħsara hija teddida għal mod kif aħna ngħixu il-żaza hekk qed jgħidulna kull weekend meta joħorġu fit torroq biex jitolbuna nieħdu azzjoni issa anki n-Nazzjonijiet Uniti li jitolbu l-komunità internazzjonali biex jittieħu azzjoni għandna bżonn ta' pjan intelligenti, ambizzjuż u ġust biex neutralizzaw l-użu tal-karbonju u l-effett tiegħu fuq il-klima. Ġifiri rridu nieħdu azzjoni fuq l-enerġija, l-infrastruttura, taxxa, trasport, kummerċ internazzjonali. Daqshekk irid ikun wiesa il-bidla li aħna nagħmlu, irridu nagħmlu biżżejjed il-għanna l-European Green Deal u biex ikonna wkoll eh, miżuri soċjali biex jakkompanjaw dawn il-bidliet għaw li jgħinu lil dawk li se jkunu l-iktar mill-qotin irridu ma nistawx negozjaw mal-klima, ma nistawx nikkompetaw bil-klima, nistaw biss nikkooperaw. U għalhekk l-Unjoni Ewropea u dan il-Parlament inħolqu. Minute, Mrs. Voden, please. Issa, għal minuta, is-Sinjura Voden. Grazzi. Ir-relazzjoni bejn eh, il-bniedem u d-dinja qiegħda fi kriżi Kullimkien qed naraw nies frustrati fl-aħħar xhur fuq minn 6 miljun persuna mad-dinja kollha għamlu dimostrazzjoni biex jippruvaw iwasslu leħenhom lina għal din l-emerġenza tal-klima u biex jipproteġu id-dinja naturali tagħhom irridu nisimgħuhom. In-natura m'għandix bżonn in-nies, imma n-nies għandhom bżonn in-natura kif naġixxu issa u l-għażliet li nagħmlu issa fuq il-protezzjoni tal-ambjent tagħna se jiddeterminaw il-futur tal- l-ispeċi umana Fis-snin li ġejjin irridu nagħmlu Green Deal ambizjuża li tkun realtà, rridu nassiguraw li l-proposti tal-Kummissjoni għal leġislazzjoni fix-xhur li ġejjin jirriflettu l-emerġenza ekoloġika u l-kejos klimatiku il tfal tagħna u l-ġenerazzjonijiet futuri qed jaffaċċjaw. Ma nistgħux niddeluduhom. Grazzi issa għal minuta is-Sinjura Paulus. Thank you. <laughs> Ladies... Grazzi, signori. Fl-2009 l-Stockholm Resilience Center ippubblika karta illi fija introduċa disa eh, frontieri tal-pjaneta Dan ifisser illi ma nistawx immorru li lin minn dawn jekk id-dinja se tibqa' pjaneta li fiha jista' jgħix il-bniedem. Hemm żewġ eh, eh, limiti illi ma nistawx naqbżuhom. E, Firi, l-integrità tal-biodiversità u l-biogeochemical flows li fisser illi impoġġu in-nitrogenu u l-fosfru ċol-ambjent. Eh, L-ispeċi qed jiġu estinti brata palma qatrajna qabel. Il-biosfera tagħna qed tinqeret din tatina ħamrija tajba ilma biex nixorbu u arja nadifa u aħna qed neqirduha. Nixtiequ l kummissjoni tagħmel pjan sew kif se naġixxu fuq l-agrikoltura, kif qed nużaw l artana u fuq l-oċeani u dawn għandhom ikunu parti mill-Green Deal għax inkella mhux se nsolvuha din il-kriżi kbira illi għandna. Grazzi issa għal minuta u nofs is-Sur Rose. Grazzi, Signora President. Il-kollegi hier jitkellmu dwar il-bidla tal-klima qisu eh, l-apokalissi. Però m'hemmx eh, bażi fatwali id-diossitu ta' karbonju mhuwiex xi ħaġa li tniġġes imija molekula illi għandna bżonna fil-verità. Il-isin eh, tal-klima huma differenti ħafna mill-modelli tal-klima. tal klima it-tisħin huwa nofs dak li kien fil-fatt imbassar. M'hemmx prova statistika illi hemm aktar uragani u arar. U eh, il-baħar ilu jola għal 128 eh, sena biftit millimetri eh, mhux qed jaġġel iktar issa Is-South Pole fil-fatt qed jikber aktar milli wieħed mistenni. Għanna, kena eh, Ice Age ħafna snin ilu, eh, dawn huma ċikli naturali. Grazzi issa is-Sinjura Xwitza għal minuta u nofs. Grazzi ħafna il-bidliet eh, tal-klima globali huma evidenti u għandhom impatt ħażin fuq l-ambjent ma nistgħux nagħlqu għajnejna quddiem il-fatt li qegħdin nitilfu is-silġ eh, l-Amazon qiegħda taqbad u rajna dan is-sajf illi kellna wkoll la temperaturi fl-Ulju kellna waħda mill-aktar temperaturi għoljin li qatt kellna. U allura meta tara dawn l-affarijiet li qed jiġru madwarna ma nistgħux nagħlqu għajnina, irridu nieħdu azzjoni. Iva mhux l-apokalissi dan, però hija emerġenza u huwa tajjeb li aħna qegħdin niddiskutu dan is-suġġett illum u fil-bidu tax-xogħol tagħna u fil-bidu tal-Kummissjoni ġdida jiena se nkun membru ta' din il-Kummissjoni u jiena kontenta li Sinjura von der Leyen poġġiet il-Green Deal bħala priorità għax-xogħol tagħha u li aħna se niddiskutu din il-Green Deal fl-ewwel mid-ġurnata. Però għandi fiduċja wkoll illi waqt is-summit il-Kunsill Ewropew tkellem dwar tranzizzjoni paċifika jew tranzizzjoni ħadra illi se tassigura l-implementazzjoni tal-ftejm ta' Pariġi kien hemm min qal illi l-laqa fi New York f'Settembru Ma kienieċ ta' suċċess, però di kienet waħda mill-ewwel laqat importanti li kellna wara l-ftejmiet ta' Pariġi. Irridu natu din id-dinja lil ġenerazzjoni futuri u rridu ntwilhom aħjar milli sibnija aħna. Dan huwa impenn morali għalina. Issa, is-Sinjura Van Brempt. Beste collega's, um, ik ben optimistisch van aard, dus ik wil vandaag... Aziz kollegi, jiena ottimista di natura u nixti nati messaġġ ottimistiku rigward sfida komplessa ħafna bħal din ta' tibdil fil-klima. Minkejja id-diffikultajiet li għanna u l-mod ta' kif qed jimxu l-affarijiet, jiena nispera li l-Kummissjoni l-ġdina se ġib atmosfera ġdida u naħseb ukoll u nispera illi l-maġġoranza f'din il-Kamra koll jagħmlu għanijiet oġġettivi għall 2030 pero ma nistawx inkunu eh, naiva unek, jekk rridu miri għaljien, rridu nassiguraw li niproteġu l-industrija tagħna u ntuhom il-mezzi biex huma jkunu jistaw eh, jistopravixxu f'dinja kompetittiva ħafna jiġifieri għandna bżonn mekkaniżmu eh, għal eh, karbonju jew inkella taxxa fuq is-CO2, pero però rridu naraw li min niġġes iħallas Grazzi issa minuta all'onorevoli onorevoli Grazie Grazzi President, kollegi, eja nisimaw l-xjenzati ftit snin fatlinna biex nħidu azzjoni tajba kontra il-katastrofi tal-klima. Dan huwa fatt. Jiena nirrappreżenta stat fejn hemm ħafna żoni foqra Però il-kriżi tal-klima trid timxi id fit ma' dawn ir-reġjuni li huma foqra għax huma l-iktar li jintlaqtu inqas ma għandhom flus aktar jintlaqtu ħażin huma. Il-tibdil fil-klima jeddet is-saħħa ta' dawk in-nies li diġà eh, qegħdin fil-faqar U allura tranzizjoni ġusta hija l-aħjar mod ta' biex aħna naslu għal ekonomija ċirkolari u neutrali fil-qasam tal-karbonju. Jiena kontenta illi Budapest għandu messejja ġodda u illi qed jippruvaw jindirizzaw din il-problema u toġobni wkoll l-aġenda ambizjuża sa' Sinjura von der Leyen Pero jekk l-azzjoni tal-klima tal trid timxi mal-politika reġjonali, Eh, hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwarha li ħadd ma jibqa' lura. Grazzi issa l-Onorevoli Karem. urgences klimatik se suivent et se ressemblent. Mes chers collègues, Meta aħna rridu nivvotaw għal pak ġdida f'tejmiet kummerċjali jew politika enerġetika li tirrispetta l-ambjent, mbagħad l-arġenza tispiċċa Mela, fi Franza per eżempju, illi titkellem fuq il-ftejmiet sbieħ, bat ma tagħmilx dak li għandha tagħmel biex tilħaq l-anijiet, jiġifieri rridu nwaqfu din l ipokrizija l-aħħar rapport fuq il-ġiek juri illi illi se jkun hemm konsegwenzi korroħ mela wasal il-moment, moment li nagħmlu xi ħaġa li neħdu azzjoni iva, ejjew ngħidu li hemm ta' urġenza klimatiku. Ejjem nadottaw test illi se jagħmel regola ta' deb, jekk hemm regola ta' deb għal budget suppost ikun hemm oħra għal klima. Il-flok dibattiti li xogħol fuq il-klima irrid ikun hemm azzjoni Grazzi. Ma fi minuta ta' kollega van Overtfeld. Grazzi ħafna. Issa is-sinjura van Overtfeld. Is-sinjur van Overtfeld. Grazzi ħafna. Kummissarju, jiena naħseb illi naqblu illi tibdil fil-klima hija sfida importanti ħafna. Jidir li li huwa ovvju illi l-iżvilupp sostenibbli u l-ekonomija ċirkulari hija xi ħaġa li għandna naħdmu għaliha permezz ta' tkabbir ekonomiku u l-innovazzjoni. Mhix kwistjoni li jkollok biss uh, il-klima u l-pjaneta bħala lantana, irridu nipproteġu l-impjiegi u jkollna wkoll aspett soċjali għal din il-problema Iġifieri m'għandix tkun il-bidla fil-klima, ma bidla sistematika sakemm nibqgħu inħarsu lejn it tkabbir ekonomiku, nibdew miexin fi triq tajba, rridu nifukaw fuq l-innovazzjoni. U ma nistawx namlu din wahidna, hemm bżonn alleati biex namlu dan, speċjalment Eh, il-Kummissjoni. Ħan saqsi, Kummissarju, x'inhi l-istrateġija tiegħek biex tagħmel alleanzi ma' pajjiżi oħra? Grazzi ħafna issa eh, l-Onorevoli Spirjaki. Grazzi. L-Unjoni Ewropea edha fuq din biex tiġilet it-tibdil fil-klima għandna miri ambizzjużi jrid ikollna tnaqqis ta' 50% sal-2030 dan għall-emissjonijiet ta' diossitu tal-karbonju, però għandu jkollna wkoll evalwazzjoni tal-impatt jekk il-wedit tagħna jridu jsiru realtà, għandna nimxu l-implementazzjoni bl-implementazzjoni tal-ekonomija ċirkolari. Però għanna bżon ninvolvu l-istati, l-raġjuni u l-soċjetà ċivili f'din il-ġlieda u għanna u kol bżon finanzjament sostenibli l-bank ta' investiment jista' jisir bank tal-klima. Pero irrid ikollna wkoll il-possibilità il nużaw il-gas nat naturali bħala eh, karburant eh, ta' transitu. Għanna bżon l-infrastruttura għalih u għanna nappoġġaw l-istati membri li għandhom miri ambizjużi għal tranzizjoni ta' dan il-gas. Pajiz il-Greċja sal-2028 irrit inaqqas l-impatt tal-karbonju tiegħu għal zero. Jina kelli minuta u nofs, ta' mux minuta. Skużani, tgħid il-President. Il-kelima li fadal kolla minuta għandhom, ġifiri ma xafin għot nirrepeti għal kull għada, se mislu il belka. Thank you. Trans Grazzi President, transizjoni minn enerġija li ġejja mill-fossili għandha bżonn ħafna rizorsi, it ħafna drabi kollha wkoll spiża fuq is-soċjetà f'ċertu pajjiżi aktar minn oħrajn. Il-Polonja hija eżempju estrem fejn in-nefqa hija kbira ħafna. Madanakollu dan jista' jsir fl-interess tal-pajjiż innifsu illi l-ambjent eh, tiegħu qed jitkisser taħt il-pis tal-faham. Il-Polonja trid aktar flus u aktar ħin. Din hija xi ħaġa leġittima iva. Imma jekk hemm determinazzjoni mill-awtoritajiet Pollakki illi ibidlu din it-taħlita ta' karburanti fossili għal karburanti rinnovabbli. Eh, iktar ħin, iktar flus, iva, imma biss jekk il-gvern jagħti roadmap ċara ta' kif il-Polonja tista' taqleb mill-faham għall-enerġija rinnovabbli. Grazzi issa l-Onorevoli Flego. Grazzi President. Il-klima u l-ekoloġija mhumiex biss suġġetti għal futur imma huma wkoll tal-President. E, e, hemm ħafna problemi bit-temperaturi u bla raru dan mhux e, qed isir bla doċċ, irridu Ikollna Green Deal li hija sostenibbli għandna bżonn Ewropa ġdida li se tkun taf kif għandna niġġieldu it-nġis u niproteġu l-ambjent u t-bilanċja u kol ma tkabbir ekonomiku. Il-ħin qed jgħaddi u allura fil-budget tal-Unjoni Ewropea irridu nimplementaw tranzizzjoni tajba ħafna e, u dan jista' jsir budget tajjeb bejn l-2021 u l-2027. Il-bidja bioloġika tfisser il-ċittadini tagħna eh, għandhom bżonn dan il-baġġett tal-Unjoni. Eh, The European Green Deal. L-Onorevoli Koffe, il-Green Deal se jkoll tkun sa suċċess jekk tagħmel differenza fil-ħajjiet tal-bniedem. Fit-trasport u l-ambjent għandna sfida kbira u Franz Timmermans u Cardri Simpson verament għandhom ġlieda kbira qudiemhom L-Aġenda Urbana għall-Unjoni Ewropea hija punta tluq tajjeb għax-xogħol tagħhom għaliex għaliex tpoġġi l-kwalità tal-arja, id-djar u l-faqar tal-proprjetà eh, fil-qalba ta' dan permezz ta' regolamenti u l-finanzjament. Sur Timmermans, allura jiena irridek tippromovi eh, vjaġġar attiv jiġifieri li nimxu u nużaw ir-rota dan iwassal l-inqas traffiku u popolazzjoni aktar b'saħħitha. Jiena nixtieq li inta ukoll eh, tagħmel politiki ta' trasport aħjar biex in-nies jivjaġġaw eh, jivvjaġġaw aktar u is-Sinjura Simpson ibda bil housing pubbliku u għamel sistemi ta' enerġija effiċjenti hemmhekk ħalli bekk l-elettriku eh, b'mod eh, li jkun tajjeb għall-ambjent ikun ukoll ta' użu għat ċittadini tagħna. Grazzi issa l-Onorevoli Evren. Grazzi ħafna li bliet huma responsabbli għal kważi 70% tal-emissjonijiet ta' gasijiet b'effett ta' serra għalhekk għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu fil-ġlieda kontra t-tisħin klimatiku. Jiena kategorika sur Kummissarju aħna ma nistgħux nitkellmu dwar urġenza klimatika jekk ma nitkellmux dwar li bliet. Issa, Din hija ħaġa sempliċi ħafna li xwiss spiss li bliet u li bliet il-kbar il-metropoli jitħallew barra mid-dibattitu u din il-belt mhix eċċezzjoni eh, f'Pariġi din nara ta' kuljum. Il-metropoli edin jifga u ċittadini maħom nġis, eh, ħafna traffiku, nuqasta spazju ħodor, dinja eh, eh, kollha riżultat ta' tisħin klimatiku wkoll ċittadini ċittadini huma il-vitmi sħana esagerata l-arja maħmuġa jekk il-bliet huma parti mill-problema jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni grazzi għall-inizjattivi numerużi, innovattivi u effikaċi. Għalhekk, Sur Kummissarju, ejjew npoġġu li bliet fil-qalba tal-patt l-aħdar għaliex inkella mhux se jirnexxinna nagħmlu dak li nixtiequ. Issa, l-Onorevoli Lalik. Kollegi, grazie tal-li organizzajtu dan il-dibattitu. Iva, hemm urġenza li eh, naġixxu ikonna Green New Deal, imma di mhux finanzjament taħdar, irridu naraw fl-2008 x'wassanna dritt fil-ħajt, imma illum hemm bżonn ta' iktar regolamenti favur il-klima. Dan irid ikun proġett ta' soċjetajiet li permezz ta' plan ta' investiment qawwi fil-insulazzjoni, fil-low tech u mhux fil-high tech, fl-infrastruttura agrikoltura veġetali fil-enerġija li tiġġedded jista' jgħinna biex insalvaw id-dinja u 10 miljuni ta' il flaqu li fl-aħħar noħolqu politika industrijali Ewropea iva missa tkun faċli għaliex il-koll irridu eh, eh, eh, nkomplu nagħmlu dan il-konsum tal-massa ma' riskju huwa li aħna ma nkunux jużi biżejjed mill-50 għal 100 miljun persuna li huma għatibatu l-faqar enerġetiku dawk li qegħdin jitilfu x-xogħol tagħhom għar-refuġjati klimatiċi ejjew nagħmlu dak li hemm bżonn u nkunu ambizzjużi fil-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna issa jmiss il-kollega Bilbao Barandika Kjoġbok. Grazzi ħafna Iva l-azzjonijiet illi eh, u l-fenomeni ta' disastri naturali qed isiru iktar frekwenti qed naraw illi fiż-żoni kostali hemm din it-theddida qawwija ħafna li tista' taffettwa u tinfluwenza l-għanijiet eh, globali tal-klima pereżempju il-battalja tal ċertu ġibut ta' ċertu affarijiet naħseb li hemm bżonn iktar li nagħtu iktar informazzjoni liċ-ċittadini fuq il-bidla tal-klima u fuq eh, is-sostenibilità u l-enerġija li tiġġedded jien naħseb li l-enerġija għandha dejjem tkun li tiġġedded u dan kollu għandu jorbot ukoll mal-riflessjoni fil-prezzijiet. Jiena naħseb li fil- pajjiż Bask aħna qegħdin nippruvaw dawn il-formuli kollha li jista' jservi ta' eżempju tajjeb għall bqija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Mess. Grazzi, President il-ċlida kontra l-bidla fil-klima eh, li neħdu tasal mill-permezz tal-li aħna neħdu ħsieb tal-lar tagħna u tal-ħamrija il-pjanti eh, jistgħu jkunu element importanti għal ħażna tal-CO2 u bitkabbir eh, nkunu qegħdin innaqsu l-konċentrazzjoni tal-karbonju fl-atmosfera. Imma dan hemm bżonn illi l-ħamrija tkun ħajja għaliex il-mikroorganizmi, il-fungi, il-batterja, l-insetti u id dut jistaw jiexu taħt l-art biss jekk aħna ma neqirdux l-ekosistema bi prodotti kimiċi u billi aħna nisfruttaw esageratament il-ħamrija l kif iva, hemm bżonn ta' tranzizzjoni ekoloġika fl-agrikoltura biex inkunu nistgħu nsibu bilanċ ġdid fil-ambjent naturali u bekk niġġieldu kontra l-bidla fil-klima ħamrija b'saħħa bħall-ilma u l-arja huma essenzjali essenzjali għal ħajja l-biodiversità u anki għal ċlieda kontra it-tisħin klimatiku. Għalhekk ejjew inħarsuhom permezz ta' direttiva qafas għal protezzjoni tal-ħamrija. Grazzi. Als nächstes hat das Wort der Kollege. Piper Kjoġbok. l-Ewropa minn mindu eh, adottat il-ftehim ta' pariġi aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu avanzi anke fil-kuntest tal-plastik u naħseb li hemm bżonn ninvestu iktar fir-riċerka ta' iktar eh, metodi ta' enerġija li tiġġedded naħseb li r-riżorsi fl-Amerika Latina fiċ-Ċina u fl-Indja rridu wkoll ħdossibhom minħabba li minn hemmhekk ġejja l-problema tal-klima Eh, globali. Apparti minn hekk hemm bżonn li nikkooperaw tajjeb ma' dawn il-pajjiżi ħalli b'mod ekoloġiku nkunu nistgħu ninfluwenzaw il-mod ta' kif jaħdmu. Apparti minn hekk jiena naħseb illi rridu nkellmu lill-ċittadini kollha naħseb li l-Green Deal tista' toħloq opportunitajiet ta' xogħol kullimkien madwar id-dinja. Green Deal mhux eh, mhix xi ħaġa eh, traġika, anzi hija xi ħaġa li tista' tenna aħna nagħmlu tajjeb minn din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha naħseb illi l-protezzjoni tal-klima għandha tkun xi ħaġa tajba u xi ħaġa li wieħed jieħu gost allura l-ismart deal naħseb li hija soluzzjoni tajba. Grazzi ħafna s-sanna l-kollega l-Onorevoli Ċahim. Grazzi ħafna, Signor President, aħna ma nistgħux nagħmlu dibattitu fuq l-emerġenza tal-klima mingħajr ma nitkellmu fuq miżuri li rridu nimplementaw din hija differenza bejn l-Unjoni Ewropea li tkun qiegħda minn ta' quddiem biex tmexxi inizjattivi jew inkella ta' parsi hija minn ta' quddiem. Jiena naf li hemm ħafna li qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox, però vera li aħna wieħed mill-iktar kontinent notfa, naħseb li vera l-emissjonijiet naqsu iżda l-carbon footprint tagħna xorta waħda hija kbira ħafna. Aħna l-ikbar suq tal-konsumaturi allura għandna responsabilità kbira u naħseb li bħala eh, mexxejja rridu ninvestu iktar fid-diplomazija tal-klima nneħħu l-użu tal-fossil fuels u nibdew nużaw soluzzjonijiet naturali. Jiena m'għandix konvint meta nisma' lis Sinjura von der Leyen li qiegħda tgħid li għandna jkollna tnaqqis ta' 50% u mbagħad jekk ikun hemm pajjiżi oħrajn li qed jagħmlu hekk aħna nistgħu eh, ikollna lan ta' 55% jien naħseb li bekk mhux biss qegħdin ninjoraw dik li hija realtà naħseb li issa wasal il-waqt li nkunu iktar ambizzjużi grazzi grazzi ħafna se jmiss l-onorevoli Grazzi ħafna it-theddida tal-klima mhix ħatieqa fl-ebda fruntiera nazzjonali u s-soluzzjonijiet lanqas m'għandhom ikunu biss nazzjonali naħseb illi azzjoni bbażi ta' soluzzjonijiet iktar ambjentali favur l-ambjent jistgħu jgħinuna nbiddlu l-affarijiet qabel ma jkun tard wisq naħseb illi għandu jkun possibbli li l-individwi jkunu jistgħu jagħmlu għażla tajba mill-perspettiva ambjentali iżda fl-istess ħin naħseb illi ħa nkunu qegħdin naħlu l-flus jekk ikollna ħafna missjonijiet naħseb li jkun tajjeb li kieku jkollna taxxa komuni għas co għall għanijiet ta' sostenibilità u żvilupp. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun waħda mill-ikbar organizzazzjonijiet ta' sostenibilità u tħarsien ambjentali fid-dinja naħseb li dan għandu jkun il-mutur tagħna naħseb illi rridu nuru wkoll illi huwa possibbli li wieħed jibdel mill-ekonomija ta' fossil fuels jekk m'aħniex ħajrnexxielna nagħmlu hekk aħna min ħajnexxielu? is-sur ainsley iva rridu nippruvaw nevitaw li jkun hemm dan il-falliment e, ekoloġiku naħseb li x-xjenza qed tgħid xi ħaġa ċara l politiċi qegħdin jiddeċiedu ftit minnhom li jinjaraw dak li qed tgħid ix-xjenza għalhekk 7.6 miljun persuna ħafna minnhom tfal tal-iskola marru jipprotestaw ix-xahar li għadda biex jitolbu li tittieħed azzjoni urġenti meta e, t tfal tal-iskola li mbagħad ikunu adulti jsaqsuna x'għamilna ngħidulhom jiena kont l-ewwel wieħed f'londra li ddikjarajt emerġenza tal-klima u anke ppjanajt timetable biex ikollna newtralità tal-klima sas-sena 2020 u ħanagħmlu l-istess ħaġa wkoll biex naraw l-assembleja ta' londra u l-gvern tar-renju unit ħajkunu qegħdin jilqu l-għanijiet tagħhom jiena nixtieq ngħid ukoll li kont wieħed minn dawk illi poġġej taxxa fuq l-avjazzjoni u ngħid biex nikollna din newtralità tal-klima sas-sena 2020 u aħna użajna l-influwenza li kellna biex nikkonvinċu ħadd ieħor biex jagħmel l-istess ħaġa. Jekk aħna nixtiequ li verament ikollna ġejjieni hemm bżonn nieħdu azzjoni issa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gjork. Grazzi ħafna Sinjura President. Naħseb li bla dubju ta' xejn is-sitwazzjoni tal-klima hija serja, ġifieri dibattitu bħal dan ma naħsibx li huwa biżżejjed hemm bżonn li nieħdu azzjoni u din l-azzjoni rridu naħduha b'ċertu responsabbiltà minħabba li sfida hija kbira apparti minn hekk għandna l-kompetittività u d-dimensjoni soċjali f'dan kollu jekk niffukaw fuq il-fattur ekoloġiku biss dalwaqt ħajkonna niffaċċjaw emerġenza ekoloġika li mhijiex aċċettabbli u għal din raġuni aħna ħajkonna bżonn transizzjoni ġusta ħalli bekk nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni tal-klima għandna bżonn ta' miżuri li mhux ħajwaslulna għal prezzijiet iktar għoljin għall konsumaturi u lanqas ma ħajjipperikolaw il-kompetittività tal-istati membri issa li qegħdin noqorbu lejn sitwazzjoni ta' newtralità tal-klima rridu nistudjaw iktar il-pjanijiet tal-istati membri pereżempju l-ungerija fejn il-prezzijiet tal-elettriku tad-djar tnaqqsu minkejja t tkabbir ekonomiku Grazzi ħafna Reveli Burkhardt. Grazzi ħafna Sinjor President, jiena naħseb illi fis-sitwazzjoni li nsabu fiha rridu niddeskrivuha hija bħala emerġenza hemm ħafna nies li qegħdin jitilqu minn djarhom minħabba l-bidla tal-klima naħseb illi huwa tajjeb illi niddikjaraw stat ta' emerġenza iżda l-iktar ħaġa importanti huwa dak li ħa nagħmlu aħna x'miżuri ħa nimplementaw importanti li aħna nappoġġjaw lil bdiewa u lil dawk li qegħdin ikunu milquta ħażin mill-bidla tal-klima naħseb li rridu jkollna ċertu standards ekoloġiċi u soċjali li jkunu marbutin mal-miżuri tagħna għandna bżonn ta' għanijiet li jkollhom jkunu għanijiet ċari li jkunu jista' jkunu implementati mingħajr problemi jiena naħseb li apparti minn hekk dan għandu jista' jkun bidu tajjeb din id-dikjarazzjoni tista' tkun bidu tajjeb ejja issa nagħmlu xi ħaġa fuqha grazzi ħafna grazzi issa l-onorevoli pat grazzi ħafna żiż kollegi jekk il-temperatura ħadd iżdied hekk kif huwa maħsub dan jista' jkollu konsegwenzi verament serji u naħseb illi għandna wkoll eżempju ċar fl-artiku fejn qed naraw li t-temperatura qiegħda tiżdied darbtejn iktar milli kien mistenni u dan jista' jkun minħabba li s-silġija dan l-ilma jagħti wassal l-iktar bidla tal-klima. Jien naħseb l-azzjoni tal-klima m'għandix tkun biss f'idejn dawk li qed jagħmlu l-ġestjoni tal-artiku. Jiena naħseb illi l-fatt li qed jinħall is-silġ tal-artiku issa hemm ħafna iktar kumpaniji li huma interessati biex jistabbilixxu rotot ġodda ta' navigazzjoni u anke biex jibdew jistgħu iktar fir-riżorsi tal-artiku jiena naħseb illi din hija xi ħaġa tista' taffettwa s-sitwazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa. Jekk nixtiequ li nsemmu wkoll eh, il-ftehim ta' Pariġi hemm bżonn li wkoll nagħmlu ehm, noqogħdu iktar attenti fuq l-ambizzjonijiet u ehm, nieħdu azzjoni. kif ħafna issa imiss lill onorevoli Bernie Grunberg. Sfortunatament, mhux kulħadd jgħat jifhem eh, x'huma l-konsegwenzi, m'għandniex is-sens eh, laqqas biex eh, nħossu verament x'huma l-konsegwenzi u nagħmlu xi ħaġa fuqha u nafu li l-effetti tal-azzjonijiet tagħna jistgħu verament jinħassu lil hinn mill-orizzonti tagħna. Iżda naħsbu li mhux biżżejjed li aħna ngħidu li ħanieħdu azzjoni nkunu azzjoni nkunu f'pożizzjoni li nieħdu azzjoni biss meta naraw l-effetti jiena naħseb li hemm bżonn li nibdlu l-kultura wkoll taċ-ċittadini jridu nieħdu azzjonijiet naraw x'tip ta' kultura ta' mobilità għandna bżonn x'tib ta' kultura tal-konsum għandna bżonn x'tib ta' kultura tal-ikel ukoll kif nistgħu niddefinixxu prosperità u apparti minn hekk jiena naħseb li għandna bżonn li nieħdu ċertu miżuri minħabba li b'hekk aħna għandna bżonn illi jkollna rabta bejn il-filosofija u l-politika. Jiena naħseb li l-viżjoni rridu nifformulawha ħalli b'hekk nistabbilixxu dawn il-possibbiltajiet kollha. Jien naħseb għandna nagħmlu ċertu progress biex il-klima tagħna nkun nistgħu nipproteġuha. Grazzi. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Bentele. Grazzi ħafna Reveli Bentele Signor President, min jiddikjara stat ta' emerġenza naħseb li jrid ikun ukoll ċar fuq il-fatt li l Poter issa ħajintafa' f'idejn l-eżekuttiv u jiena naħseb li din xi ħaġa rridu noqogħdu attenti dwar iżda aħna minħata tal-Parlament Ewropew ma nistgħux infarfru responsabilità minn fuq spallejn u ħabba li hemm ħafna affarijiet li nridu nagħmlu aħna rridu naraw illi mill issa l qudiem kull miżuri kull miżura li għandha tkun implementata li tkun evalwata mill-perspettiva tal-ħarsien ambjentali u tal-klima relevanti jekk dan huwiex qed isir f'ġakarta fil-belt tal-messiku jew fl-ewropa jiena naħseb illi fil-bliet hemm iktar know-how u iktar possibilità ta' innovazzjoni u x-xjenza tista' tgħinna biex insibu soluzzjonijiet Ehm, teknoloġiċi għal din il-problema. Jiena nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni jekk hix bessiba tara fil-potenzjal tal-bliet ħalli bekk ir-regolamenti jkunu adattati għal fatt li l-klima u d-drittijiet tal-bniedem ikunu jistgħu jibqgħu jkunu mħarsa. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Pereira. Sinjura President, kultant iridu nispjegaw għalfejn irridu nagħmlu xi ħaġa. Mhux illum naħseb illum il-kumpaniji